Good morning everybody. Lodwa tajba lil kulħadd. Nistgħu niftħu l-laqgħa tal-lum u l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa rapport minn Nicole Kiel Nielsen fuq ir-rapport tan-nisa u t-tibdil fil-klima. You have four minutes. il President, senjuri, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-kollegi tiegħi u speċjalment nixtieq nirringrazzjahom għal kontribuzzi li taw għal dan ir-rapport. U nittama li dan ikun il-bidu ta' kuxenza li jkun hemm fl-istituzzjonijiet tagħna, speċjalment fir-rigward in-nisa u t-tibdil fil-klima. Dawn huma kwistjonijiet li ħafna drabi nataw il-ġemp dan il parlament jew jiġu ignorati minkejja li jkunu ħafna mid-dibattiti li konna fil-Parlament Ewropew. L-affarijiet tan-nisa huma involuti fis-setturi kollha fil-kwistjonijiet kollha. U għalhekk dan irridu nfakruh dejjem. Fil-Kumitat tan-nisa importanti li kemm darba ngħidu li n-nisa jridu jkun aktar viżibbli fil-Parlament Ewropew, speċjalment anke l-kwistjonijiet ambjentali Jiena nixtieq ngħid ukoll li fir-rapport aħna edin nisħu li n-nisa ma jkunux involuti daqshekk speċjalment fl-ambjent, jekk nħarsu lejn iċ-ċikluni, l-tsunamis, eccetera, ħafna drabi jkun hemm erba' darbit iktar probabilità li batu minn dawn l-avvenenti. Anke fl-2004 rajna li kien hemm fl azja u fil- Mowġa ta' sħana kbira li kien hemm fl-Ewropa dan l-aħħar. Għaliex dan għaliex n-nisa ma jkollhomx ir politiċi u soċjali li permettulhom li jkunu flessibbli jew f'każijiet ta' diżastri jew problemi bħal dawn naturali ma jkunux jistgħu jaħarbu mill-post tagħhom. Kieku jkollna sistema ta' twissija ta' allarm li tippermetti li n-nisa jitqisu wkoll f'dawn il-ċirkostanzi anke meta jseħħu diżastri naraw li nimxu l-qoddim rajna l-kas tal-Osaka s-sena li għaddit fejn ma ġaraxek s-sanna l-krizi ekonomika u finanzjarja nafu li l-ambjent etibati u koll u ħafna drabi damma jitqis u lanqas jitqis u l-affarijiet tan-nisa. Fil-rapport aħna ridna li nkunu konsistenti fl-affarijiet tan-nisa u tibdil fil-klima u nsibu soluzzjonijiet. Kull darba li nsibu kriza, krizi jew rivoluzzjoni ħafna drabi najdu li drittijiet tan-nisa rridu nħarsuhom, iżda dan qatt ma jseħ għanna kwistjoniet ta' tibdil fil-klima u f'din l rridu nħarsu lejn il-ġustizzja għal nisa. Il-nisa għandhom bżon jinħarsu iżda kapaċi fendu għarrasom għandhom il-proposti tagħhom, għandhom l-arfin tagħhom, mhux għaliex huma ta' natura differenti, imma għaliex in-nisa f um, f'soċjetà li jkunu bbażati skont il-sess kemm fuq l-orientament ta' xogħol, kemm fuq il-ħajja ta' kuljum, nafu li n-nisa u l-irġiel għandhom esperjenzi differenti u l-esperjenzi tan nisa jistgħu jintużaw sabiex niġu proposti xi soluzzjonijiet. Aħna fil-rapport nsemmu erba miżuri. L-ewwel netta rappreżentanza. Aħna nħossu li minn tal-inqas 40% tal-boards tal-managers għandhom ikunu n-nisa preżenti fihom fir rigward tal-ħarsin tan-nisa u l-edukazzjoni naħsbu li f'dan il-qasam hemm bżonn li ehm, nibdow ċirku virtuos għan-nisa biex minn vitmi kollhom aktar ehm, lok li jkunu aġevolati. Barra minn hekk aħna nemnu li għandna nejnu biex in-nisa nkunu nistgħu għom jibdlu l-istil ta' ħajja tagħhom. Fil-qasam ta' riċerka mbagħad irridu niġbru wkoll Ehm, data skont is-sessi li tkun separata minn l-ġila għan-nisa biex bekk nkunu nistarres u proposti konkreti. Bħala taqsira tar-rapport aħna nemnu li l ġlida f'kontra tibdil fil-klima ser tkun aktar ta' suċċess jekk inqisu wkoll in-nisa. U waqfu darba l-dejjem il-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sessi. Aħna rridu soluzzjonijiet tajbin għal problemi ta' tibdil fil-klima. Jekk nagħmlu dan ħajkun ta' benefiċċju għat Dawn huma affarijiet komplessi ħafna, speċjalment it-tibdil fil-klima, li rridu nqisu aktar fil-milja kollha sal-2020. Grazzi. Grazzi, nieti President, grazzi rapporter, issa għanna il l-Kummissjoni li għandu 3 minuti sur Potoċnik biex ressa inna l-ħsib tal-Komissjoni. President, membri, fissam il-Komissjoni u mod partikolari il-kollega tijaj Hedegard, nisfortunatament ma jistax ikun hawnhekk illum, nilqa il-rapport li ta' Sinjura Kiel Nielsen nisaw tibdil fil-klima u nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol tagħha u anke l-istqarrija ta' ftuħ tagħha. Din hija opportunità tajba biex niddiskutu kif l-Unjoni Ewropea tista' tgħin lin-nisa ikollhom l-impatt tagħhom fuq it-tibdil fil-klima. It-tibdil fil-klima diġà taffetwa l-ħajja l-ħafna mill-ħajjiet tal-pjaneta tagħna, speċjalment fid-dinja li qed tiżviluppa taffetwa dawk li huma l-aktar vulnerabbli u dajfa fl-ifqar nies u anke fil-pajjiżi l-inqas żviluppati, in-nisa, it-tfal u l-anzjan huma dawk l-iktar li jbatu. Palma jgħid tajjeb ir-rapport minkejja li l-tibdil fil-klima huwa notru ma jqgħodx jażel bejn irġiel u nisa xorta waħda jaffettwa aktar lin-nisa fil-milja kollha tiegħu għalhekk hemm bżonn li ngħinu lin-nisa biex ikun jistgħu jibdu stil ta' ħajja u jkunu jistgħu jappoġġaw l-ambjent. Billi nappoġġaw żvilupp aktar favur l-ambjent nistgħu ntaffu iktar l-effetti ta' tibdil fil-klima u nistimulaw l-żvilupp ekonomiku biex il-foqra u il-vulnerabli l-iktar tfal u n-nisa ikunu l-iktar beneficjari. Nazzjonijiet ta' poċ u ta' tnaqqis ta' l-effetti għal dawn il-gruppi eh, mixin il-qoddim bħal eżempju għanna l-enerġija sostenibli fil-summit li kena din il-ġemma fejn kien hemm żewġ panels biex jappoġġaw l-aċċess għan nisa għal aktar enerġija moderata u rinnovabbli bħal pereżempju il-kitchen stoves u l-appliances oħrajn tad-dar. Dan jgħin n-nisa biex ikollhom aktar ħin flok joqogħdu jiġbru l-ħatab u joqogħdu jaħlu l-ħin biex jagħmlu eh, nar li ma jkunx effiċjenti qed isir. Għanna bżon aktar programmi effiċjenti u koll. L-Unjoni Ewropea edha s-saxħa qed tibdil fil-klima permezz ta' politiki ta' immigrazzjoni u anke etnaqis tnaqqis ta' riski ta' diżastri. Qed nippruvaw nħarsu l-qoddim ukoll biex nippruvaw nipprevedu minn qabel biex nintaffu l-impatti ta' tibdil fil-klima u d-diżugwaljanza ta' sessi din il-priorità diġa tinstab fost 11 il-priorità ta' impatt li jridu jiddaħlu f'kwalinkwa evalwazzjoni tal-impatt illum minnaħa tal-Kommissjoni qabel ma tinħareġ proposta. Bħalma huwa misħuq fir-rapport, il-politiki li jkunu notri bejn l-irġiel u n-nisa hija importanti billi jkun hemm rappreżentanza tan-nisa fil-teħita deċizjonijiet. L-irġiel irridu jisu l-rwol tan nisa f'dawn l-affarijiet. Iżda minkejja li n-nisa huma parti kbira tal-foqra fid-dinja, il-vuċi tagħhom mhux qed tinstema' mhumiex rappreżentati fit-teħid ta' deċiżjonijiet u anke fin-negozjati internazzjonali ta' tibdil fil-klima. Fil-komunikazzjoni tal-ħubija ta' żvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Paċifiku huwa mistqar ċar li l-diżigwalenza bejn is-sessi tista' xekkel l-impatti ta' tibdil fil-klima u l-rwol tan-nisa fuq dan. Speċjalment fil-Paċifiku fejn n-nisa mhumiex qed ikunu ehm, mhux qed ikunu reprezentatu u qed ikun hemm violenza kbira eh, kontra n-nisa. L-esperjenza, l-narfin u l-prioritajiet tan-nisa jridu jitqisu aktar jekk ħajindirizzaw aktar ta' suċċess l-effetti ta' tibdil fil-klima u jekk tassaw irridu żvilupp ekonomiku sostenibbli biex ikun hemm aktar rappreżentanza sa 40% fil-fatt li huwa livell li qed jitlob dan ir-rapport, in-nisa kienu presidenti fl-aħħar UNFCCC eh, il-konferenzi u ad hoc kien hemm ukoll deċiżjonijiet speċifiċi biex ikun hemm bilanċ bejn is-sessi fil-kumitat u anke l-kumitat permanenti fuq il-finanzi għall-klima. L-Unjoni Ewropea kemm jista' jkun titiżgura bilanċ bejn is-sessi fost il-membri ta' dawn l-entitajiet. Il-Presidenza Daniża u deċiżjoni tagħha li tippreżenta setta indikaturi għal nisa u tibdil fil-klima fil-Kunsill turi li dan il-qasam kritiku huwa priorità fuq l-aġenda. Dan huwa pass importanti biex tiġi żviluppata kaxxa tal-odda komprensiva biex tevalwa dimensjoni ta' sessi fit taħit tad deċiżjonijiet u l-politiki fil-livelli kollha. Għandna bżonn fondi, għandna bżonn binja ta' kapaċitajiet biex nsaħħu il-ħiliet u l-arfin tan-nisa tibdil fil-klima biex ikunu jistgħu jadattaw u kif jistgħu jadattaw il-ħajja tagħhom hija r-rwol tagħna li nagħtu possibilità lill-iktar vulnerabbli u lin-nisa lill-politika ta' klima internazzjonali u nazzjonali. Ir-rapport għalina huwa kontribut siwi biex ikun hemm ġustizzja eh, u bilanċ bejn is-sessi u nixtieq nfaħħarkom il-Parlament għal din l-inizjattiva. Nixtieq nikkonkludi fuq din in-nota pożittiva jiena nemmen bisħih li l-azzjoni għall-klima tista' tkun għall-iżvilupp fir-reġuni l-iktar foqra fid-dinja u tejjeb il-kondizzjonijiet ta' ħafna rġil u nisa fil-dinja li tiżviluppa. Il-Kummissjoni ħad kompli tevalwa x'inhuma il-kwistjonijiet ta' sessu daħalom fil-politika anke t fil-klima u l-adattament għall-effetti negattivi ta' t fil-klima. Grazzi. Grazzi. Fisem il-Kumitat Envi Nistieden Sinjura Leotard għal minuta għal kelma. Jekk Grazzi ħafna, President, l owenet Grazzi kbira l-rapporter tagħna. L-iktar kategoriji foqra fid-dinja 70% minnhom ikunu magħmula minn nisa u bħalma qalu l-Kummissarju r-rapporter it-tibdil fil-klima tolqot l-iktar lin-nisa huma l-vitmi ewlenin ta' dizastri naturali u tal-konflitti, etc. Sfortunatament, il-nisa huma parti minn dik il-kategorija tal-popolazzjoni li għandha l-inqas effett fuq il-klima wara kollox. U l-proporzjon tan-nisa li jagħmlu deċiżjonijiet dwar il-klima hija waħda baxxa ferm huma l-iktar esperti huma dawk li għandhom l-esperjenza u għalhekk naħseb li n-nisa jistgħu jagħmlu kontribut siwi biex ikun hemm politiki tal-klima li jkunu aħjar. M'hemmx biżejjed għarfin dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u tibdil fil-klima, iżda naħseb nistgħu ngħidu li iktar ugwaljanza tkun aħjar għall-klima u klima aħjar tkun tikkontribwixxi għal ugwaljanza bejn is-sessi aħjar. Per eżempju dawk in-nisa li jkollhom iġorru eh, l-ilma mal-distanzi twal jew anke għal ħatab u jqoddu ġejjinu sejrin biex jiġbru dawn ir rizorsi u ma jistawx jistudjaw jew jispiċċaw l-edukazzjoni tagħhom. Irridu nibdlu din is-sitwazzjoni darba dejjem u jiena nemmen li mara intelligenti hija waħda li lesta tkun eh, taffaċċa tibdil fil-klima. Issa fissem il-gruppi politiċi naddi l-kelma l-ewwel net rappreżentant tal-PPE l-Onorevoli Nedelċeva. Grazzi ħafna, President, kollegi. Nixtieq nibda billi nirringrazzja s-Sinjura Nicole Kiel Nielsen għax xogħol eċċellenti tagħha u anke li xadu rapporteurs. Tistgħu taraw kif ir-rwol tan-nisa jista' jkun importanti għat tibdil fil-klima permessa dan ir-rapport u hemm rabta importanti bejn l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ħarsin tal-ambjent. Illum aktar minn qatt qabel irridu niċċaraw li mhux se nimxu l qudiem jekk eskludu n-nisa iktar minn 50% tal-popolazzjoni dinija jekk ħanħalluhom barra speċjalment mill-ambjent, mill kummerċ u mill-taħid tad-deċiżjonijiet. In-nisa huma importanti għall-bidla biex ikun hemm il-ħarsin tal-ambjent. Mhux għaliex ħafna drabi jkunu l-iktar mill-quta mill-konsegwenzi tal-politika, iżda anke għaliex huma l-iktar kapaċi u għandhom il-ħiliet biex joslu l-aqwa prassi. U għalhekk irridu nipperswadu li n-nisa jkunu dawk li promovu l-bidla u li jkunu jistgħu ħadnuha dan ifisser li n-nisa jrid ikollhom aktar aċċess għall edukazzjoni dwar dan. L-Unjoni Ewropea għandha dmir li tinforma lin-nisa u tiftaħ il-bibin beraħ ta' riċerka xjentifika biex bekk ikollhom aċċess għal aktar arfin u esperjenza. Għalhekk għandna nippromovu n-nisa wkoll fil-pożizzjonijiet ta' taħid deċizjonijiet biex bekk ikonna sensiela aktar wiesa ta' soluzzjonijiet favur l-ambjent biex nġestu il-kwistjonijiet tal-ambjent u anke nħadnu l-ugwaljanza bejn is-sessi. Irridu nisqu dwar din l-importanza tal-ugwaljanza bejn is-sessi u anki r-rwol tan-nisa fil-żvilupp sostenibbli. Li n-nisa jkunu involuti fil-karigi elektoralin jistgħu jgħin biex neħqu l-anijiet tal-żvilupp tal-millenju u biex neħqu l-isfidi ta' tibdil fil-klima. Dan huwa ċirku virtuos kif kontet najt biex n-nisa ikun aktar involuti u jkollhom effett fuq il-tibdil fil-klima. Hija situazzjoni li hija tajba għatnejn anke riżorsi xjentifiċi u għalhekk hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea jkollha aktar rwol wiesa għan-nisa fil-politiki kollha biex bekk nipromovu drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza bejn is l-tkabbir sostenibbli u l-protezzjoni tal-ambjent biex bekk nsaħħu darba dejjem ir-rabtiet kollha ta' dawn. Grazzi. Issa fisem l-SND l-Sinjura Estrela għal żewġ minuti. Grazzi, President. Nibda billi nifraħ l-rapporter, l sinjura Kiel Nielsen għamlet rapport siwi ħafna, strutturat ferm, il-kooperazzjoni tajba bejn shadow rapporters permettinna nħu konsens wiesa u l-tibdil fil-klima mumiex neutri bejn irġiel n-nisa. Musse għoddu jazlu bejn irġiel n-nisa. Madana kollu il-dizastri naturali ma jortux l-istess mod l-nisa u l-irġiel, il-foqra jew l-onja, il-dawk li huma fil-pajjiżi l-aktar n-azviluppati. Dawk li huma l-iktar fil-żoni foqra fid-dinja jistaw ikomplu saħħu il-problemi soċjali. Il-diskriminazzjoni bejn is-sessi u dawk li huma nisa speċjalment nafu li huma 70% huma l-iktar foqra, l-iktar li batu. U għalhekk hemm bżonn li jkunu eh, aktar involuti fil-teħi ta' deċiżjonijiet li huma l-iktar li jintlaqtu fid-diżastru fid-diżastri naturali. Dawn iż-żewġ affarijiet in-nisa u tibdil fil-klima huma marbuta ma' xulxin, mhux se jkun hemm ġustizzja btal klima mingħajr ma jkun hemm ugwaljenza ta' vera bejn is-sessi. Il-diżastri naturali għandhom impatt kbir fuq impatt fuq medda medja u twila ta' żmien noqsma l-edukazzjoni, l-istrutturi, il-politiku kollha għas-soċjetà Dawn huma importanti. L-iktar vulnerabbli huma dawk li ħajbatu l-aktar minħabba diżastri naturali. Fejn hemm diżastri naturali Nafu li ħafna drabi ir-rata ta' parteċipazzjoni ta' edukazzjoni huma baxxi, hemm skarsezza tal-ilma, problemi marbuta ma' tibdil fil-klima u għalhekk in-nisa jkollhom jaħdmu aktar biex ikunu jistgħu jgarantixxu l-ilma, l-ħatab, l-enerġija, etc. U għalhekk ħafna nisa jabbandonaw l-iskola biex jgħinu l ommijietom u l-familji tagħhom f'dawn is-sitwazzjoni. Jiet għalek hemm bżonn li l-ugwaljanza tan nisa tkun prezentata wkoll għal kwistjonijiet ta' diżastri naturali. Ħafna drabi n-nisa huma mdorrin li jġestu rizorsi naturali, u għalhekk għandhom potenzjal li m'għandniex nitraskuraw biex bekk intejbu l-istrateġiji ta' tnaqqis u adattament ta' tibdil fil-klima. Grazzi. Grazzi, issa fissem il-grupp ta' għalde l-Onorevoli Johansen. Herr ordförande, eh, kollegor. Kollegi, Kummissarju, jien ukoll nixtieq nissieħeb mal-oħrajn biex nirringrazzja l-rapporter għal xogħol tagħha fuq dan ir-rapport, huwa rapport importanti ħafna u l-kontribut tiegħi huwa wkoll għal rabta bejn dawn iż-żewġ kwistjonijiet, in-nisa u tibdil fil-klima u l-kunsens fil-Parlament Ewropew u fl-istituzzjonijiet l-oħra kollha. Meta ma jkunx hemm aċċess għar riżorsi l-rida politika u negozjati, ikun hemm diffikultà u nafu li tfal u n-nisa huma l-iktar li ntlaqtu minn l-effetti ta' tibdil fil-klima. Tlet kwarti tar-refuġjati fid-dinja huma nisa u tfal u biex intejbu s-sitwazzjoni aħna neħtieġu li jkollna skala żgħira u kbira u medja ta' miżuri li jittieħdu. Mingħajr approċċ ser nitilfu idejat importanti tal-istruttura kollha ta' taħi ta' deċiżjonijiet. In-nisa huma aktar importanti u ħafna drabi jkunu aktar favur l-ambjent mill-irġiel. In-nisa jistgħu jkunu xprun sabiex niżviluppaw eh, modi ġodda intelligenti għal-klima biex nużaw l-enerġija u l-ilma eh, fid-djar u fimkejja oħra fid-dinja. Aħna neħtieġ li konna użu responsabli u tajjeb ta' rizorsi kemm fid-dar kif ukoll f'imkejjen oħra fl-Ewropa. U l-Ewropa rid ikollha rwol mexxej sabiex bekk tippromovi l-idejat tal-irġiel u n-nisa, il-kreattività u r-riżorsi sabiex bekk nifukawhom il-koll fuq l-isfidi tal-klima. L-irġiel u nisa fl-imkien jistgħu jekk jaħdmu fl-imkien jiggarantixxu iktar strategiju komprensivi u ġusti f'dan il-qasam. Per eżempju, għanna rappresentanza, bżon rappresentanza ħjar tan nisa fil-entitajiet ta' teħita deċiżjonijiet ta' politika li jistaw ikollhom effett fuq dawn l-affarijiet, speċjalment fin-negozjati. Grazzi ħafna. Issa fissem li sijar l-onorevoli Jana Kudakis. Waqt il-konferenza ta' tibdil fil klima tlaħaq ftejim permezz tan nisa kienu il-taħdidiet eh, diretti bejn il-Kummissarju u l-Ministru tal-Indja li waslet għal dan ir-riżultat. Il-konferenza ġiet immexxija minn mara oħra li kienet b'saħħitha, ġifieri xi ħadd mis South Africa. Iżda dan ir-rapport qed jażel li jinjora l-kisbiet ta' dawn in-nisa. Dan ir-rapport irid inaqqas il-suċċess tagħhom bħala għal ċifra meta qed jitlob għal kwoti ta' 40% għan-nisa li jkunu fit-teams ta' negozjati ta' tibdil fil-klima. Jiena kemm il-darba spjegajt lil dan il-din il-kamra kemm il-darba li kwoti jipatronizzaw l-nisa, iżda dawn il-kwoti xorta waħda jeżistu, rajnijom mitluba fil-negozju, fil-politika. Issa, il-mira li jmiss għal dawn il-kwoti hija il-diplomazija tal-klima. Il-kwoti jgħamlu distorzjoni tal-ugwaljanza. It-tibdil fil-klima hija sfida globali. U għalek għanna bżon taftajim globali biex nkunu nistaw naffaċċaw din il-problema. Grazzi ħafna. Issa, fisem il-grupp EFD l-Onorevoli Roger Helmer għal minuta u nofs. Sur President, dan ir-rapport jirrapprezenta tentativ erojku li jorbot żewġ eh, ossessjonijiet ewlenin ta' dawn dan il-Parlament, ġifiri drittijiet tan-nisa u tibdil fil-klima, imma mhux qed jirnexxielu. Tibdil fil-klima tiġi akkużata għal ħafna affarijiet l-aktar mingħajr ebda ġustifikazzjoni. Iżda ftit nies ħajemnu li l-vjolenza domestika eh, kontra n-nisa hija kawzata mit-tibdil fil-klima jew kella l rapprezentazzjoni baxxa fil-gvernijiet tan-nisa hija Eh, maħluqa minn tisħin globali hemm min jaħseb li forsi man hija diskriminatorja li m'għandniex rapport fuq l-irġiel u t-tibdil fil-klima. Fuq kollox ngħixu fl-istess klima. In-nisa u l-irġiel jixelu televisions u dwal kemm nisa u irġiel jieħdu n-nifs tal-ossiġnu u joħorġu id-diossidu tal-karbonju. Iżda r-rapport jagħmel punt wieħed validu li n-nisa huma inqas huwa inqas possibbli għalihom li jirrispondu jadattaw għat-tibdil fil-klima. Sur President, l-ikbar effett tat sħin globali huwa il-ħsara ekonomika li qed jagħmlu l-politiki tagħna. Il-prezzijiet għoljin ħafna tal-enerġiji edin waslu l-impjiegi u l-investimenti tagħna biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea u jmorru lejn ġurisdizzjonijiet oħra li għandhom standards ambjentali żjed baxxi. U sfortunatament huwa il-każ li dan ħajkollu effett akbar fuq in-nisa u l-foqra mill fuq il-komplement. il komplement il L-aħjar li nistaw namlu għan nisa għal foqra f'din id-dinja u għal kumplament ta' ċittadini ta' madwar id-dinja hija li neliminaw kompletament dawn il-politiki ridikoli tal-ambjent li għanna. Grazzi ħafna il-kellim li mis u għafisem il- il-Gwen ġiel l-Honorevoli Gustafsson. Sur President, l-ewel net nishtiq nirringrazzja minn qalbi l-Onorevoli Nilsen għal biċċa xogħol verament tajba. Kif ukoll tal-kooperazzjoni li kien hemm fuq dan ir-rapport. Il-fatt huwa li dan ir-rapport huwa storiku għax sa fejna fien hija l-ewwel darba li l-Parlament Ewropew tħares lejn kwistjonijiet tal-klima minn perspettiva ta' sessi Fil-fatt ir-rapport jemmina ċara li t-tibdil fil-klima mhuwiex neutru għal dawk li huma sessi. Fil-fatt għalkemm l-irġiel jikkontribwixxu għal livell ola ta' tibdil fil-klima, in-nisa jintloqtu aktar il-lifestyle tal-irġiel jiwassal għal impronta ambientali akbar. In-nisa jaġixxu b'mod aktar sostenabbli kif ukoll jidru li huma aktar lesti mill-irġiel li jaġixxu b'mod għan favur l-ambjent. U importanti li dan ir-rapport eh, jenfasizza il ġustizzi tal-klima għaliex l-inġustizzji lum il-ġurnata jkunu ikbar jekk ma nitrattawx il-kwistjoni ta' tibdil fil-klima u jaffettwaw il-pajjiżi foqra b'mod ġenerali u l-nisa b'mod partikolari. Għalek, jekk aħna inkisru l-ambjent ikunu perikolati l-MTG. U il-firxa li jem il il-ġurnata bejn il-nisa u l-ġir ta' fetwa wkoll tibdil fil-klima għalhekk jiena nappoġġa miżuri immirati pereżempju l-kwoti li nappoġġa biex nappoġġaw il-preżenza tan-nisa fil-livelli kollha ta' teħi tad-deċiżjonijiet. L-istati membri tal-Unjoni Ewropea jridu jmexxu u jagħtu eżempju tajjeb u jridu jkunu aħjar f'dan il-qasam. In-nisa huma atturi importanti ħafna fil-ġrieda kontra tibdil fil-klima u ħafna eżempji juri li l-edukazzjoni tan-nisa tista' issalva il-ħajjiet meta jkun hemm eh, katastrofi u xi dizastru naturali, tista' iżid il-biodiversità tnaqqas id-deżertifikazzjoni u tħares il-foresti. Għalek, meta n-nisa jipparteċipaw fil-ħidma favur il-klima, il-pozizjoni tagħhom fis-soċjetà ħafna drabi tissaħħaħ u dan iwassal għal aktar demokrazija u promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Köszönöm szépen. Nem látom a teremben. Grazie ħafna. Il-Honorable Nick Griffin mhux qed naraħ fil-kamra. Għalhekk ħanaddi il-kelma Fil-fatt, bidlu l-ordni tal-kellima għax qed nara li is-Sur Griffin għadu kif wasal. Mela, lew ħanaddi l-kelma lill-Onorevoli Johanna Schritzlewska. Sur President, meta nitkellmu dwar in-nisa u tibdil fil-klima din hija xi ħaġa ġdida sa ċertu punt li qed tikkonsidra il-fatt li n-nisa huma verament importanti meta kunu qegħdin nieħdu deċiżjonijiet fuq kwistjonijiet domestiċi kif ukoll huma huma l-aktar rappreżentanti attivi tas-soċjetà ċivili. Jien għalhekk nemmen li għandna natu aktar attenzjoni l dan il-fenomenu Jekk aħna naħsbu dwar kif in-nisa jistgħu jiġu involuti aktar fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima, jiena naħseb li nistgħu nagħmlu dan li ġej. L-ewwel nett nistgħu nżid għandna nżidu n-numru tan-nisa li huma edukati partikolarment fl-universitajiet ta' teknoloġija. Dan jippermettilhom li jsiru esperti. Iżda wkoll jistgħu jiġu impjegati f'ċertu oqsma li huma involuti b'mod dirett fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima u anka numru ta' persuni jieħdu deċiżjonijiet f'dan is-settur, ovvjament in-nisa jista' jiġi miżjud. U l-istrateġiji politiċi wkoll jistgħu jikkonsidraw il-pożizzjoni tan-nisa f'dan il-qasam. Partikolarment meta nitkellmu fuq aċċess indaqs għall ekonomija ekoloġika għall-irġiel u n-nisa. Irrid ngħid ukoll li minn barra l-istrateġiji fuq meta twila ta' żmien għandna bżonn tibdil ta' malajr minnu malada li jtejbu il-possibilità tan-nisa li jkollhom aċċess għall kreditu partikolarment il-mikrokreditu. Issa dwar l-innovazzjoni jiena nemmen li nisa li għandhom aċċess għal mikrokreditu kif ukoll is servizzi relatati jistgħu jsiru atturi importanti fil-ħolqien ta' ekoekonomija kif ukoll biex jitrattaw il-konsegwenzi negattivi tat-tibdil fil-klima. Grazzi.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 il-provokazzjoni kbira li qed tiffaċċa il-bnedmin illum hija tibdil huwa tibdil fil-klima u dan huwa marbut ma' differenzi bejn is-sessi u rridu nassiguraw li n-nisa ma jmutux aktar minn 14 darba aktar mill-irġiel palma jiġri bħalissa u dan it-jurina li 70% tal-rapport it-jurina li 70% tal-foqra huma nisaw jaħdmu l-aktar fl-agrikoltura 85% ta' persuni li jmutu wara dizastru naturali huma nisa. 75% ta' rifugġati minħabba l-ambjent huma nisa wkoll, jiġifieri huma vittmi anka l-ġlieda ta' rizorsi u l-violenzi li ġejjin minħabba tibdil fil-klima. Minnaħa l-oħra, in-nisa hemm diskriminazzjoni kontrihom anka l-dak li huwa l-aċċess ta' rizorsi u teknoloġiji. Għal kull tip ta' servizz, ġvi anka il-medicini, in-nisa m'għandhomx proprjetà tal m'għandhom tal-art ma jistgħux jieħdu kreditu, ma jistgħux jieħdu deċiżjonijiet u dan huma ħut mid-raġunijiet għala n nisa huma inqas kapaċi li adattaw ruħhom għat-tibdil klimatiku. U jiena naħseb jekk nafaċċaw il-kwistjoni b'dan il-mod aħna rridu mhux inżidu il-kompetittività bejn in-nisa u l-irġiel, iżda rridu nippruvaw insibu dawk is-soluzzjonijiet sabiex ikunu nistgħu nimxu qudiem mod tajjeb dan il-qasam. Edin niproponu kol li noħol u database permezz ta' sessi biex qabel ma nibdew xi proġett ikunu nistgħu nagħmlu din l-evalwazzjoni aħna rridu nifmu b'mod aħjar l-inklużjoni ta' tal-qasma eh, ta' sessi fil-kundizzjonijiet klimatiċi biex inkunu nistgħu niġġieldu il-tibdil fil-klima. Grazzi sal-Onorevoli Parvanova. Grazzi Sur President, Ministri il-Komissarju u kollegi, nishtiq nir-ringrazzja l honorable Nielsen għal-ħidma u nilqa dan il-rapport li jitlob għal ruol akbar għannisa nisa fil-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima. Jena naħseb li l-inklużjoni tal-kwistjonijiet bazati fuq is-sessi jagħmlu l-affarijiet naqliżiet ġusti. L-istatistika turi li n-nisa huma affettwati b'mod negattiv bil-tibdil fil-klima mhux biss minħabba id-diżastri naturali ma anka wkoll ħabba il-vjolenza kontra sessi, il-mart li jistenqala eċetera. Aħna rridu nikkonsidraw din il-kwistjoni fih dan id-diplomazija Ewropea u nassiguraw li tibdil fil-klima u it-tnaqis ta' diżastru u risposta ta' diżastru huma imrati lejn is-sessi wkoll irridu neliminaw il-diskriminazzjoni bazata fuq is sessi u nejnu l-nisa. Biex ikunu nistaw nifmu aħjar Eh, il-rol tan nisa kif ukoll inkunu nistgħu noħorġu b'soluzzjonijiet din it-tip ta' data segregata trid tkun eh, promossa. Aħna narfu li il-sessi eh, huma importanti biex niġildu l-klima imma l-ewwel ħaġa huwa li nagħmlu impenn vinkolanti b'mod legalment dwar il-tibdil fil-klima. Għalhekk huwa importanti li ntrattaw din il-kwistjoni fuq livell globali u nikkonvinċu l-imsieħba tagħna biex jħallu barra l-bib id-differenzi tagħhom sabiex inkunu nistgħu nilħu ftehim għalhekk u arġenti biex il-min jieħu deċiżjonijiet politiċi jinkludi il-kwistjonijiet ta' sessi u jagħmel strateġiji ta' adattazzjoni. Grazzi. Ix most eh, Griffin ur kvetkazik max fil Grazzi, issa l-Onorevoli Griffin. Minuta nofs. Sur President, ħaġa faċli għalli għalli eh, nizzefet b'dan il-rapport. Dan f'mument meta d-dizastru tal-euro qed ikisser il-nazzjonijiet u jwassal n-nies biex jieħdu ħajti tom bidejhom, Dan il-rapport kieku kien fil-bidu, eh, kieku kien eh, fuq l-agenda tagħna fuq l-ewwel ta' April konna naħduha bħala ċajta iżda li tistituzzjonalizza id-diskriminazzjoni u l-istkerriħ kontra nofs il-popolazzjoni mhix ħaġa nitqu biha. In-nisa u l-irġiel iridu jikkomplementaw il-xulxin għal ġid komuni u dan il-proposta hija tentattiv biex inkisru il-relazzjonijiet li hemm bejn in-nisa u l-irġiel u nħolqu eh, problemi fil-familji permezz ta' tibdil fil-klima. Dan l-inċitazzjoni għal mibeda u Stmerri miex eh, eh, iżda Eh, reat, imma ħafna qed jispiċċaw fid-divorzju, ħafna tfalet jittieħdu mill-istat għaliex il-missirijiet qed eh, u r-rwol tal-missir qed minħabba l-feministi li hemm wara dan ir-rapport. Fil-fatt jeżistu problemi reali li jaffettwaw in-nies reali. Il-votanti jippretendu li aħna nippruvaw insolvuhom xi mod jew ieħor u mhux naħlu il-ħin u l-flus tagħna fuq eh, affarijiet li ma jagħmlux sens li huma kontra l-irġiel. Ejja nwaqqgħu dan l-imbarazz u nippruvaw naħdmu flimkien biex insolvu il-problemi reali. la lux felszólaló Strifler asszony. Il-kellim il-kellim li jmiss. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Strifler. President, Komissarju, Sinjuri. it-tibdil fil-mija it-tibdil fil-klima għandu jiġi trattat fuq livell globali. Iżda huwa vera li n-nissa, speċjalment dawk li jgħixu fil pajza qegħdin jiżviluppaw huma dawk li l-ewwel jiġu affettwati mit-tibdil fil-klima. Dak li batu in-nisa għal dak li huwa tħul u aċċess rizorsi riżorsi għal teħid ta' deċiżjonijiet fil-politika, dawn kollha huma fatturi li jispjegaw il-vulnerabilità kbira tan-nisa meta ikun hemm diżastri naturali. Partikolarment fil pajiz li qegħdin jiżviluppaw, il-ġlieda tagħna kontra tibdil fil-klima trid tikkonsidra il-kwistjoni ta' sessi. Din hija il-politika tal-għajnuna tal-iżvilupp trid tikkonsidra wkoll ir-rwol tan-nisa fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, Sur President, Sinjuri. L-Unjoni Ewropea ċi tagħmel l-almu tagħha biex tippromovi r-rwol tan-nisa fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw kif ukoll fl-entitajiet ewlenin internazzjonali b'mod partikolari fil-konferenzi tal-ġnus maquda fuq il-klima. Xi kultant naħseb li nkun qed noħlom meta nisma' l-kummenti li għadni kif smajt huwa wasal il-waqt li l-igwaljanza bejn is-sessi jkun fil-qalba tal-ippjanar tagħna u t-teħid ta' deċiżjonijiet għall ippjanar kif ukoll għal drittijiet tal-bniedem anka fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima u tisħin globali. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kellima li miss minuta nofs. L-onorevoli Ulfskog. Grazzi ħafna sur President. Dan ir-rapport juri kif in-nisa u l-irġiel jikkawżaw tibdil fil-klima b'mod differenti u juri li għanna aċċess għal risorsi differenti u nintlaqtu b'mod differenti tibdi fil-klima. Issa għanna bżon li konna aktar arfin dwar dan jekk aħna rridu nbidlu l-attitudnijiet, il-imġiba u nbidlu d-dinja. U il-maġġoranza tagħna f'din il-kamra dak li jixtiequ anka jekk forsi ma nitkellmux fl-istess eh, direzzjoni. Issa fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'partijiet oħra tad-dinja għanna bżon aktar minn dan it-tip ta' arfien. Aħna nitlu fiftejim ta' dwar l-ambjent kif ukoll kummerċjali ma' partijiet oħra tad dinja u hemm bżonn l-aspetti ta' sessi irrid jiġi inkluż. Nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Nielsen fuq dan ir-rapport li jieħdu perspettiva naqra differenti minn tas-soltu u din hija ħaġa tajba li ħafna minna jafu li soluzzjonijiet politiċi jsiru aktar effettivi jekk aħna nkunu konxi mill-perspettivi ta' klassi u sessi u dan huwa validu wkoll għal politika tal-klima. Jekk aħna rridu li l-politika tal-klima tan ġidu hawnhekk maġġoranza kbira jsiru aktar mill sempliċement klim sfiq fuq il-karta, għandna bżonn ir-rapporti li jmexxuna fid-direzzjoni it-tajba. Palma jagħmel dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Köszönöm én is, és most Andrea Zanoni. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss Andrea Zanoni, minuta. Il-ġlida kontra tibdil fil-klima hija neċessarja għal sabiex il-ħajja tbqaddejja fuq id-dinja. U għalhekk huwa importanti l-Ewropa kull partijiet kollha interessanti jimpenjaw ruħhom biex inaqsu il-medja tal- ta' temperaturi sa' b'żewġ gradi. U kif ġi maruf fuq livell internazzjonali, li zjed li jiġu intlaq motluqa dawk li jintlaqtu li zjed huma l-foqra u il-maġġoranza tal-foqra fid-dinja huma n-nisa u ma nisa li fid-tliret dinja għandhom ruol fundamentali eh, fil-ġbir tal-ikel kif ukoll fl-użu tal-ilma kif kemm fuq livell domestiku kif ukoll għall-agrikoltura huma n-nisa iżda li jridu jaħdmu aktar minħabba n-nixfa u n nuqas tal-ilma li huwa propju ġej minħabba it-tibdil fil-klima. Għalhekk il-perspettivi ta' sessi jridu jiġu integrati fil-fażijiet kollha fil-proċess tan-negozjoni fil-qafas eh, tal-negozjati mal-ġnus ġnus maquda fuq tibdi tibdil fil-klima sabiex ikunu nistgħu ntejbu eh, mod konkret il-benessri tan-nisa fid-dinja. Grazzi. Köszönöm szépen. Krista Klaas asszony következik kettő percben. Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar. L-Onorevole Krista Klaas, grazzi ħafna Sur President, eh, President Kommissjoni. Il-tibdil fil-klima tjaffetwana un-nisa jistaw għamlu xaħġa dwar dan u tkun eh, xi ħaġa li ddaħħaq jekk kulħadd jagħmel l-istess tip ta' diskors pa' Sur Griffin. Din hija kwistjoni fejn l-esperti u x-xjentisti qed ifittxu eh, s soluzzjonijiet u ovvjament ħafna drabi spiċċaw ma jaqblux bejniethom għanna saw nkunu ċerti li ħajkun hemm noqqas taqbil fuq tibdil fil-klima, iżda ħaġa waħda hija ċerta jekk nibqgħu nużaw ir-riżorsi tad-dinja tal-waqt naħluhom kollha. Kif tħares leha kif trid hemm bżonn nifrankaw l-enerġija. It-tibdil fil-klima għandu effett fuq l-ambjent, iżda għandu effett ukoll fuq il-forniment tal-ilma tal-ikel, u dawn imbagħad ħajwaslu għal diffikultajiet soċjali. Il-Kumitat għan-nisa u eh, fl-appoġġ ta' dan ir-rapport jitlob għal aktar inklużjoni tan-nisa f'dan il-kwistjonijiet għaliex nofs il-popolazzjoni huma nisa 70% eh, tal-foqra kif ukoll 80% tal-rifuġati huma nisa. Huwa importanti li nejnu l-nisa permezz ta' taħriġ u edukazzjoni sabiex jikunu eh, jkunu aktar involuti eh, fil-ġlida fil kontra tibdil fil-klima, kif ukoll fil-mod ta' kif il-rizorsi huma ġestiti, partikolarment fil-qasam privat. Huma jiddeċidu x'ħajn tuża biex eh, dar tissaħan jew titkessa. Ma ninsewx in-nofs enerġija fid-djarna jidħela, tinħela U dan mhux qed jgħinna biex innaqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. N-nisa wkoll għandhom rol importanti eh, fil-trobija tat tfal. Għalhekk l-abiltajiet tan-nisa rridu nużawhom partikolarment fil-ruoli ta' tmexxija, iżda din hija xi ħaġa li mhux qed tintuża madwar id-dinja. Ir-rapport isemmi l-modi ta' kif nistgħu nbidlu dawn is-sitwazzjonijiet. Iżda rridu nifokaw fuq in-nisa u t-tibdil fil-klima u mhux dibattitu fuq il-kwoti, il-riproduzzjoni, eċetera, x'din mhux ħatajna f'dan il dibattitu partikolari. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma lill-Onorevoli Vicciute. Grazzi, Sur President, jena nishtiq nir-ingrazzja l-rapporter ħitma taħħa, Iva, fil-fat aħna ma nindunawx bizzejiet l-aspet tal-sessi kif ukoll ir-rabta mal-ġlieda kontra tibdil fil-klima u l-Onorevoli Griffin ma tantx jifhem il-qalba tal-kwistjoni. Hawnhekk irridu naħdmu aktar bila għaliex il-mainstreaming tas-sessi fil-tibdil fil-klima, fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima mhux qed isseħħ. Id-dinja kollha tbati mit-tibdil fil-klima iżda diżastri naturali u rewna li huma l-aktar in-nisa u it-tfal li batu minn dawn id-diżastri naturali u l zjed li jaffetwaw huma n-nisa u t-tfal fid-dinja li qiegħda tiżviluppa. Nissa, n-nisa huma impjegati fil-bidja, huma fil-fatt jaħdmu wisq. Imbagħad ma jkollhomx biżejjed aċċess għal eh, kura tas-saħħa. Mannix dejta li hija mifru asma skont is-sessi biex inkunu nistgħu nevalwaw l-aspetti tal-propju tas-sessi fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima. U l-ġlieda kontra tibdil fil-klima trid tkun priorità eh, fil-politika tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Matera. Grazzi, Sur President l-arfin tal-rabta li teżisti bejn eh, kwistjonijiet ta' sessi u tibdil fil-klima hija xaġa li ġiet żviluppata riċentement u sissa ma waslitx għal integrazzjoni tajba tal-kwistjoni ta' sessi fil-politika tal-klima. Is-sitwazzjoni internazzjonali bħalissa mhijiex favorevoli. Ir-riskju li ma nkunux nistaw nilħu ftehim internazzjonali fil-kwistjoni ta' eh, kwistjoni ta' tibdil fil-klima hija waħda kbira. Issa il-mira hija fuq il li ħassir f'Ġunju f'Rio de Janeiro. Jiena naħseb li l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' sessi tirrappreżenta opportunità sabiex nkunu nistgħu niġġieldu t tibdil fil-klima b'mod aħjar, ġust u effikaċi. Din it-tip ta' integrazzjoni trid tkun ibbażata fuq żewġ prinċipji li nifaċċaw eh, l-effetti ta' nuqqas ta' gwaljanza kif ukoll niġġieldu l-kawżi tagħhom. Jekk intejbu il-mod kif nifmu il-rabta li hemm bejn it-tibdil fil-klima u n-nisa eh, permezz ta' sistema ta' ġbir ta' data li mumiex eh, kollox f'daqqa, jgħina biex nidentifikaw fejn nistaw nintervjenu biex inkomplu in, nifrankaw l-enerġija għaliex in-nisa jużawhom mod differenti mill-irġiel għall-eżiġenzi għal bżonnijiet tal-familja. l larfin ta' differenza bejn in-nisa u l-irġiel għanda żewġ aspetti, ġifiri lajnuna u it-teħid ta' responsabilità. Iż-żewġnej li huma jridu jkunu integrati fil-politika tal-Unjoni Ewropea. U jina nittama li rabta bejn is-sessi u it-tibdil fil-klima jista' jiddaħħal b'mod effikaċi fil-programmi tal-Unjoni Ewropea u mhux biss fil-politiki individwali. It-tibdil fil-klima jaffettwa loqsma kollha tal-attività tal-bniedem u għalhekk irrid jiġi imdaħħal b'mod orizzontali fil-proġetti u fl-attivitajiet kollha finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur President. Köszönöm szépen. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sinjura Papadopoulou għal-minuta. President, il-bidla fil-klima qed toħloq kriżi ekonomika u umanitarja u għandha pat kbir ħafna fuq pajjiżi foqra li qegħdin jiżviluppaw. Nitkellmu dwar in nisa għaliex dawn jirrappreżentaw 85% tal-vittmi tal-diżastri naturali li huma kkawżati minn kundizzjonijiet tal-klima. Dawn ukoll eh, huma l-parti l-kbira tar-refuġati minħabba l-klima. Hemm ħafna rapporti li nista' nsemmi. U naqbel magħhom, pereżempju hemm proposta għal iktar ġustizzja fil tal-klima, ġustizzja ambjentali. U dak li aħna rridu nassiguraw u li namlu mainstreaming bejn is-sessi u l-politiċi tagħna dwar il-klima. Għanna bżon ta' studji studji tekniċi. U għanna bżonnu kol insibu mod ta' kif nimmaneġġjaw ir-riskju ta' dizastri naturali biex berk nkunu nistaw eh, um, inwaffqu il-din il-migrazzjoni ta' dwar il-klima. Irridu ktar miżuri. L-Unjoni Ewropea trid tinkludi il-perspettivi ta' sessi f'dawn il-politiċi. Grazzi sanadu għas-Sinjura Zaborska għal minuti. President, Kummissarju, nixtieq nirringrazzja l-rapporter għax xogħol tagħha. Dwar punt 30 fil-rapport ni kwota, il-Parlament Ewropew jirrikonoxxa li tkabbir tal-popolazzjoni jinfluenza il-klima u jenfasizza l-punt li rridu nirrispondu għad drittijiet mhux sodisfaċenti ta' nisa u tal-irġiel fil-qasam tal-konċentrazzjoni fis-soċjetajiet kollha. Ir-rapporter irrit jgħid li irridu nifqu ikorna it-tfal biex inkunu nistgħu insalvaw il-klima biex ma jkunniex iktar bidliet minħabba il-kwistjonijiet il ta' CO2 għallura rizno għodun qasmu il-kondoms il u nprovaw inwafqu din ir-reproduzzjoni. Kwalunkwe diskussjoni ta' dan it-tip ma tagħmilx sens, dan ir-rapport jissuġġerixxi li n-nisa qed jiġu imċaħda mill femminilita tagħhom u li ma jkunux nisa lebda mill-lanijiet ta' żvilupp tal-millenju ma jgħid li m'għandniex ikonna iktar tfal. Din hija kontradizzjoni il-ħajja ta' dawn in-nies għalkemm il-bot ħafna minna għandha l-istess valur daqstana. Spiss tintaqa il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti, jintaqgħu l-esperti miljuni jiġu imħalsa għal dan. Waħda mis-sorsi ewlenin tal-faqar skont dan ir-rapport u wieħed mis-sorsi ewlenin tal-bidla fil-klima hija fil-fatt it tkabbir tal-popolazzjoni. Iżda dawn id-dikjarazzjonijiet mhumiex minnhom għaliex il-Fond Monetarju Internazzjonali pubblikat fl-2011 jitkellem dwar l axar eh, l-ikbar ekonomiji li qegħdin dejjem jikbru. Seba minnhom għandhom l-ikbar mortalità fid-dinja. U hija ta' ħasra li dan il-punt ma jixraqlux eh, u ma jaqbilx mal-bqija tal-rapport li huwa pożittiv, grazzi. Kellim ma li miss. Sinjora Mazzoni, Grazzi, naħseb li il-Parlament Ewropew qed juri kemm għal darba oħra kemm hija e, b'saħħitha determinazzjoni tiegħu biex jappoġġa soċjetà iktar ġusta, iktar e, partiċipattiva, iktar demokratika u kif għal Mijiex kif għal sur Elmer ossessjoni, iżda hija determinazzjoni tajba u ġusta biex noħol Unjoni Ewropea iktar ġusta għall-isfidi tat-tielet millennju. Ir-rapport Nielsen jiffoka fuq l-integrazzjoni tal-kwistjonijiet eh, tal-tibdiliet fil-klima. Jiena naħseb li minkejja l-isforzi tal-rapporter ma fimx sew eżattament dawn il-rabtiet. Iżda jiena naqbel bisħieħ minna l-oħra eh, l-anijiet ewlenin ta' dan il-rapport. Il-punti ewlenin li huma li nippruvaw nsibu u niksbu soċjetà fejn id-differenzi uh, bejn is-soċjetajiet ma jkunux aċċettabbli. Ma nistgħux naċċettaw soċjetà fejn in-nisa għandhom inqas mill wieħed fil-mija tal-ġid din jirrappreżentaw 70 fil-mija Eh, ta' nies li jgħixu binqas minn dollaru kuljum. Umbagħad hemm eh, il-17 huma 17 inqas minn 17 fil-mija ta' rappreżentanza istituzzjonali għandhom eh, tħul baxx fid-dinja li jaffettwa żewġ terzi tal xol tal-ħin tax-xogħol. Signora Nilsen, naħseb li tista tirrappreżenta danun effikaċi ta' din, ta din is-sitwazzjoni u strument importanti biex nattivaw uh, dawk l-istrumenti li refera għalihom il-Kummissarju Potoċnik biex bekk inkunu nistgħu ninkludu kwistjonijiet tal ta' bejn is-sessi fil-politiċi kollha. Għaliex jekk it-tibdiliet fil-klima joħolqu problemi fuq il-kategoriji l-iktar vulnerabli u l-iktar marġinati bħal ħafna każijiet jistgħu jkunu n-nisa u minnu allura li l-kwistjoni tan-nisa tiġi proposta fil-politiċi kollha tal-Unjoni Ewropea u l-politiċi nazzjonali kollha. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Pitikajner miex edha fil-kamra u għal daqsant issa nadu għal proċedura tal-KHDI. L-ewwel kellim is-Sinjura Romana Jordan. Grazzi ħafna jiena tlabt il-kelma għaliex jiena nixtieq ngħid li naqbel li hemm rabta speċifika bejn in-nisa l-bidla fil-klima. Jiena naqbel ma' Krista Klas minn naħa l-oħra. Aħna ma nistgħux noqogħdu eh, nifukaw nitilfu l-ħin fuq id-dettalji, irridu nieħdu l-iktar punti importanti. L-edukazzjoni hija ta' importanza kbira. Hemm jdut li nistaw nedukaw persuna u jkollok persuna waħda biss. Iżda jekk inti teduka lil mara, jkollok familja sieħa edukata. L-arfin huwa wkoll importanti għaliex in-nisa jaffatwaw lill-familja, l-bqija tal-familja. In-nisa wkoll sa ċertu stadju huma vittmi tal-bidla fil-klima ħafna iktar mill-jum l-irġiel u din hija kwistjoni li rridu nagħtu aktar attenzjoni, mod partikolari meta nitkellmu dwar għajnuna ta' żvilupp u fruta mill-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar jiena nixtieq insemmi eh, ir-rappreżentazzjoni tan-nisa f'teħid ta' deċiżjonijiet Jiena nappoġġa eh, l-isforzi kollha li jistgħu waslu għal iktar parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet mod ġenerali. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Janemaki. Mikrofonu għal-kellim. Please. Grazie President. Biex nibda jina nishtiq nirringrazzja l rapportera rapport eccellenti jekk tippermettu li jiena nixtieq eh, nitkellem dwar xi punti partikolari ħafna fuq dan il-mod ta' kif naħsbu dwar il-bidla fil-klima. Meta nitkellmu dwar il-klima, spiss nitkellmu biss dwar numri. Naħseb li meta nitkellmu dwar il-bidla fil-klima, aħna għandna nifukaw iktar fuq in-nies dawk li irridu eh, jiffaċċaw il-bidla fil-klima fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Nisa fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li jinsabu fl-ar sitwazzjoni fir-rigward tal-bidla fil-klima. U l-bidla fil-klima m'għandix taqsam mm, biss għal-falliment tas-suq, hija wkoll dwar kif taffettwar il ħajja ta' kuljum ta' dawn in-nies. U spiss din hija xi ħaġa li aħna ninsew fil-mod ta' kif naħsbu. Ma nitkellmu dwar il-bidla fil-klima, nitkellmu dwar nies. Umbat, wara għanna numri u s-swieq. Grazzi. Grazzi. Issa naddis il-kelma li sur Romeva. Eja nkunu ċari dwar dan kollu, miex kombinazzjoni li ħafna mill-vitmi ta' dizastri naturali huma nisa li jina għandax taqsam mal-vulnerabilità. U huma vulnerabli minħabba problemi strutturali. un hawnhekk smajna dikjerazzjonijiet ċari ħafna li eh, jatuna fuq xiex nasfu. il id iddeskriviet is-sitwazzjoni biss fid-dinja l-lum. uh, bżonnijiet u sfidi li aħna qed niffaċċaw u affarijiet li għandna nagħmlu u wkoll talba l-inklużjoni tan nisa fil-proċessi kollha ta' teħi ta' deċiżjonijiet dan huwa l-ewwel punt. In-nisa mandom eh, m'għandhomx jibqgħu vittmi jridu jkunu atturi ewlenin, jridu jkunu iktar imħarġa, iktar jkunu iktar protetti, u edukati. Irridu nkunu nqisu il-kwistjonijiet ta' bejn essensi fil-politika kollha eh, tagħna. Dan huwa dak li għandna x'namlu. Dak li qaluħut mill-kollegi l lura xi madwar 300 sena, grazzi. Grazzi, issa ngħaddu sinjura Miranda. Brigada Presidente. Grazzi. President, nishtiq nifraħ li sinjura li nsena rapport eċċellenti. Kif tajt il-rapport li nisaw ma mil-quta ħafna, ktar mil-quta mil-bidla fil-klima, il-klima edha timbidel. Anka minħabba l-fat li aħna mhux qegħdin nużaw ehm, l-istrumenti tal-politika kif suppost, aħna mhux qegħdin nilħu ir-responsabilitajiet tagħna kemm fl-Ewropa u fil-qija tad-dinja. Natikom eżempju ċar ħafna fil-ħajja ta' kuljum ġewwa pajjiżi Se ngħidilkom dwar il-każ ta' nisa fl-industrija tas-sajt. In-nisa jistadu għal frott tal-baħar. Il-bidla fil-klima taffetwa l-industrija għaliex l-ambjent fuq il-kosta qed tinbidel. il libra mhux notfa hemm inqas jistadu u għal dan san tidħul tagħhom qed jonqos għal din ir-raġuni nappoġġa ir-rapport nappoġġa il-għanijiet ambientali u l-mod ta' kif ittratta in-nisa fil-qasam tal-bidla fil-klima. Grazzi. Grazzi. Tajja hawnhekk nagħlqu il-dibattitu eh, u issa ngħaddu għal kummissarju Sur Potoċnik biex ikellimna dwar dawn l-ideat. Għandek żewġ minuti sur kummissarju. Grazzi President, membri onorevoli. L-ewwel jiena nixtieq ngħid li fir-rigward ta' nisa u l-klima, aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar problema ta' vera u serja. Għaldaqstant jiena napprezza ħafna l-importanza li tajtu eh, fir-rapport u nirringrazzja dawk kolla li kontribwixxew. Grat ukoll il-kollega tiegħi Sir Hedegard jilqa' dawn il-punti wkoll. Punti li hija laqtuni ħafna kienu punti bħal per eżempju iktar kuxenti iktar għarfien, data, eh, edukazzjoni, il-mainstreaming, il-xjenza, l-appoċ tal-komunità għannessa u edukazzjoni tan-nisa nista' ngħid hawnhekk dwar dan li sal-2015 il-proposti kollha ta' finanzjament għall-iżvilupp ser jindikaw eh, jinkludu indikaturi eh, speċifiċi għas U koll il-qafas il-ġdid il-programm tagħna ser jinkludi il- ehm, analiżi speċifikata dwar is-sessi. Uħu jafu li jena fil-mandat tiegħi ta' qabel kont responsabbli għax-xjenza u r-riċerka u l-kwistjoni ta' nisa u x-xjenza kienet waħda mill-kwistjonijiet l-iktar importanti li aħna provajna nindirizzaw. Sfortunatament hemm soluzzjoni ta' malajr. Hemm xi żviluppi li huma inkoraġġanti illum. Hemm xi fatti Eh, li jgħidu li n-numru ta' studenti li għedin jistudaw eh, għal-dottorat għedin jikber, n-numru ta' nisa eh, riċerkaturi għed jikber doppju kważi, meta qabbel ma' l-irġiel. U għedda stant il-situazzjoni għed titjieb, iżda dan ma jfissirx li aħna ma nix nifukaw iktar fuq il-futur. Il-problema hija marbuta ħafna ma meta huma jgħaddu mid-dinja tal-istudja dinja tax-xogħol fejn hemm inqas nisa impjegati uħut minnhom ikunu eh, impjegati fuq kontratti fuq meda qasira ta' żmien u għandna san dawn huma kwistjonijiet ta' vera u naħseb li aħna rridu nindirizzawhom bħala il-qofol tal-problema b'approċċ holistiku u nitrattawhom dawn permezz tal-politiċi soċjali. Jiena esperjenzajt il-poter tan nisa f'negozjati internazzjonali u nista' ngħid li mill-esperjenza tiegħi stess dan huwa fatt. L-ħara ġun nixtieq insemmi jaf dwar il- dwar xi ħaġa li aħna diskutejna l-bira. Jiena l-bira kont fid danimarka f'Horsens aħna kellna l-kunsill informali li kien qed jiffoka fuq żewġ affarijiet. Da wieħed minnhom kien ehm, is-seba' pjanta azzjoni u dan huwa marbut mal-episodju li jmiss għal-politika ambjentali tagħna għal ehm, fuq medda medja u twila ta' żmien. Tkellimna dwar il-politika ambjentali wkoll. Nista' ngħid li l-bilanċ bejn is-sessi u r-rwol tan-nisa kien enfasizzat ħafna fid-diskussjonijiet tagħna. U importanti li aħna nqisu dawn il-kwistjonijiet mhux biss fil-kuntest tal-bidla fil-klima, u importanti wkoll li naraw dan fil-kuntest ta' tkabbir favur l-ambjent u wkoll fil-kuntest ta' żvilupp sostenibbli. U kif edna, kif qedtu ħut minnkom, inklużjoni u ekwità huma importanti ħafna, eh, eh, rekwiżiti importanti ħafna għall-iżvilupp sostenibbli di miex biss kwistjoni ta' tkabir eh, ekonomiku jew inkella dwar il-protezzjoni tal-ambjent. Irridu wkoll inkludu l-iżvilupp, il-protezzjoni tal-drittijiet, id-dinjità, tkabbir favur l-ambjent li jiġġenera iktar progress soċjali u jeradika il-faqar u wkoll innejnu lill ambjent ambjentali tagħna. It-titlu tal-konferenza ġewwa Rio li aħna ser imorru għalija f'Ġunju huwa fil-fatt dan jismu jisima ekonomija favur l-ambjent fil-kontest tal-edukazzjoni tal-faqar. U għawnek ser il-punti kolli li ma' msemmin f'dan il-rapport u ma' relatati ħafna ma' dak li ser niddiskutu f'din il-konferenza. Grazzi. Grazzi ħafna, komissarju. Qabel ma' naddi il-kelma l-rapporter għal l-aħħar ehm, kummenti nixtieq ngħid li d-debattitu ser jinala minn eh, Viċi President eh, Mara. Naddi kelma lis sinjura Nielsen. jiena il-tqajt mal-Kummissarju Hedegaard eh, fil-Kumitat u jiena naf li nistana noqot fuq l-appoċ taħħa. Naf li kol nistam norbtu fuq il-Presidenza Danida smajċi kommenti pozittivi minna tagħhom. Nishtiq nirringrazzja li kollegi nisaw irġiel li tkellmu dal-ħodu għaliex naħseb li dan jirrifletti l-sforzi kollettivi tagħna. Naħseb li din kienet xi ħaġa utli ħafna lina l-koll, dan huwa dibattitu meħtieġ u għandna inkomplu eh, nqajmu iktar kuxjenza dwar dan. Naħseb li kulħadd ta' l-input tiegħu għal dan ir-rapport jiena grata ħafna għal dan. Jina wkoll ċerta li aħna ser ikonna l-appoġġ tal l-Istitut dwar l-Gwaljenza bejn is-sessi li jinsab ġewwa Vilnius u li ġi ehm, imniedi fl-2007. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar l-assoċjazzjonijiet tan nisa fil-Parlament li l-om jafu għal żmien twil li rridu jaħdmu fl inkien fir-rigward tal-preservazzjoni ta' risorsi u l-bidla fil-klima. In-nies ħafna nisa fehmu dan f'ħafna mm, per pereżempju fl-Indja hemm moviment fej kien hemm nisa pereżempju li intrabtu ma' siġar biex isalvaw is-siġar u fir-Rwanda wkoll in-nisa irnexxielhom isalvaw 600 speċi tal fazola u koll kienem mara parti mill-moviment tal-Green Belt li salvat miljoni ta' seġar. Għal ħafna żmien nisa fid-dinja li qed tiżviluppa indunaw li jridu jagħmlu xi ħaġa li biex isalvaw id-dinja. Kienem il-kwistjoni tal-kwoti li ħafna nisa semmew ah, għalija u għal-grupp politiku tijaj, aħna fil-fat eh, nħossu li għedin naħdmu f'dan il-rigward. Ah, aħna l-unika grupp politiku li huwa bilanċat fir rigward tan nisaw tal-irġiel irridu naraw ser namlu dwarha. Jekk mhux se nużaw il-kwoti, aħna mhux ser nexxina niksbu ugwaljanza bejn is-sessi kif suppost. Dan huwa l-unika mezz biex naslu. Fl-aħħar jiena nixtieq ngħid dak li qal Einstein. Huwa qal li problema ma tistax tiġi solvuta bl-istess livell ta' eh, kuxenza li bija ġiet maħluqa il-problema. Grazzi.